Kollegi. Għalija huwa għapjaċi kbir u nur kbir, sinjuri, illi nħabrilkom illi l-konferenza tal-presidenti mod unanimu qablet illi il sinjura malala saj ser tinata il-premju Sakharov. Fissem il-Parlament Ewropew. Meine Damen und Herren, Malala ist ein junges Mädchen, Sie alle kennen Signori, Malala hija tfajla kif tafu, tafu ġarala hija tfajla illi batiet, batiet violenza ħarxa ħafna fil-Pakistan u dan għamela persuna qalbina li jatqum kontra d-dinja mhux ġusta u tiġġielet sabiex ikun hemm dinja ġusta hija kellha l-kuraġġ illi tmur l-iskola u tgawdi mid-drittijiet tagħha għall-edukazzjoni. Bħala tifla hija membru ugwali ta' dik is-soċjetà. L-eżempju tagħha wkoll ħeġġeġ tal-kuraġġ lil tfajliet oħra. Tal-kuraġġ awa qalb ħafna tfajliet f'dik iż-żona sabiex huma jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom u ma jkunux intimidati. U dan il-kuraġġ wassal għal attakk devastanti fejn lila sparawla u pruvaw joqtluha mhux biss lila imma eh, rridu joqtlu l-ispirtu illi hija tirrappreżenta. B'xorti tajba din it-tfajla Baqat ħajja wara dak l-attentat fuq ħajjita. Kull min segwa l-istorja tagħha u kull min kien b'sebajnej biex jara kif wara li rkuprat din it-tfajla komplet bil-ġlieda tagħha, bil-battalja tagħha. U ma ħallitx li l-annifisa tiġi intimidata, imbezza, imma le hija kienet imħeġġa bl-appoċ li rċiviet minn bnadi kollha tad-dinja. Kull min kien attenta l istorja tagħha ħass illi ma seta jagħmel xejn li fjammira lil din it-tfajla, sinjuri. Jiena nixtieq nesprimi hawnhekk lilkom il-kollegi, il-konferenza tal-presidenti nixtieq nesprimi ringrazzjament, nirringrazzjakom, irridu nagħtu dan il-premju lil Malala. Din hija deċiżjoni mhux biss ta' benefiċċju għalija imma wkoll deċiżjoni illi titkellem favur ċertu tip ta' kondotta tal-Parlament Ewropew illi n-nisa u l-irġiel għandhom ikunu ugwali kullimkien fid-dinja, in-nisa kollha, it-tfajliet kollha, il-bniet kollha jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom, dawk li jiġġildu għad-drittijiet tagħhom għandhom alleat biswitom il-Parlament Ewropew u jiena tinħossni gburi li llum nista' ngħidilkom dan. Ich bin stolz darauf, dass diese Entscheidung getroffen worden ist und ich freue mich. Jiena gburi iva li aħna ħadnija din id-deċiżjoni. Jiena kuntent sentir Fatt jiena ħerqan ħafna. Illi ser inkunu nistgħu nospitaw lil din it-tfajla hawnhekk f'Novembru. Unkunu nistgħu natuha dan il-premju. Dan din ser tkun okkażjoni ta' min wieħed jibqa' jiftakar hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Sinjuri, nixtieq nżid illi il-battalja illi din it-tfajla bdiet, ma nistawx inqabluha ma dik, dik li aħna qed nagħmlu hawnhekk, dak li aħna qed nagħmlu. Din it-tfajla ġiet medda bil-pajjita. Persuna ta' 11 sena li jgħidula li ser joqtluha għalli sempliċement ridet tattendi l-iskola. Immaġinaw il-kuraġġ li jawrit. Fl-opinjoni tiegħi malala hija persuna, personalità inkredibbli tas-seklu 21. Signori. Meine Damen und Herren, heute findet zum elften Mal der Signori, illum u għahdax il-darba illi aħna qed infakru il-jum kontra il-pina kapitali għal deċenji sħaħ il-Parlament Ewropew ilu jiġġieled sabiex titneħħa il-pina tal-mewt. L-Ewropej jaqblu fit-twemmin tagħhom illi ikun kemm ikun odjus reat m'għandux jiġi